bil-kooperazzjoni e parlamentarja kif ukoll biex tiżgura li jkun hemm kontroll parlamentarju demokratiku fiħdan li EA. Grazzi u nixtieq nilkakum fostni għal darbohra. Issa ngħaddi l-kelma li l kellim li jmiss li huwa ma' Sinjura Van Bremt għal minuta u nofs. Dank u voorzitters. Um, uh, als je zo debat vandaag luistert, dan... Grazie ħafna. Jina ah, ah, ħatnu ta' ta' dan din il-kwistjoni li għat jattira l-attenzjoni ta' kullħad il-tfittxija għal governanza ekonomika jider li għat naqblu ma mill-jider eh, jider biss għax l-opinjoni huma differenti ħazna. Fil-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew eh, ċentraw ċentraw biss fuq dak li il-Kunsill ikkonsidra li hemm bżonn Nifrankaw, nifrankaw użiet nifrankaw. Ideologija li wieħed jitrapreta bħala eh, speċi ta' liġi jew prinċipju ekonomiku. Jekk aħna kulħadd eh, eh, ġemma u jifranka jkun biżejjed kod jaħsbu. Imma aħna mrob nħossu xek. l ekonomista u anke l-Financial Times li mhuwiex pamflet ta' propaganda soċjalista għal Financial Times li jekk kull ma namlu huwa uh, nifrankaw u ġemmaw għan speċaw b'ekonomi uh, li kollum uh, debboli, li kunu debboli, u hemm bżon li jinvesti u koll. Għanna bżon ntejbu il-level tampegi u hekk nkunu nistaw nħalsu d-dejn għanna ninvestu fil-taħriċ u relazzjoni bejn ħajja privata u ħajja professjonali. Maħla, etnam l-uwa naqtaw l-infiq fuq da affarijiet għandna bżonn viżjoni, għandna bżonn eh, fondi patta stabilta' Din hija differenza kbira għalhekk hekk narawha ma l-Kunsill Ewropa mhux qed jara fl-istess forma ma naqblux. Signor Presidente, Signor Presidente Consiglio, Signor Presidente. Sir President, President tal-Kunsill, President tal-Kommissjoni, ritnajti ngħid li l-pożizzjoni tal-PPE hija waħda ċara, hija pożizzjoni illi hija kif ġej. Is-soluzzjoni ta' din il-kriżi, kriżi serja illi għaddejja minna l-Unjoni Ewropea. Is-soluzzjoni ta' din il-kriżi tinsa permezz tal-mezz komunitarju u l-governanza. Imma mezz komunitarju wieħed b'istrumenti tipiċi ta' illi aħna nistaw noħorġu minn din il-kriżi Imma dan ifisser illi kull waħda mill-istituzzjonijiet, il kunsell il-Kommissjoni, il-Parlament, jieħdu qudiem ir-responsabbiltajiet tagħhom qudiem iċ-ċittadini. Irridu ngħidu b'mod ċar hawnhekk illi il-maġġoranza tal-gruppi fil-Parlament Ewropew huma lesti li jkoperaw mal-istituzzjonijiet Eh, biex jiġi applikat il-metodu komunitarju biex ikun hemm governanza ekonomika u li nagħtu lil din il-munita unika il-mezzi sabiex tista' teleb din il-kriżi u ċar illum li kontra dawk li jgħidu soċjalisti u s-Sinjura Ferrera, il-Kummissjoni u riet illi mi hija eh, semma leħina għal-favur l-interess Ewropew. Għalhekk hemm bżonn li l-Kunsil ta' Deċembru responsabiltajiet tija tiegħu aħna qegħdin norbtu anki fuq is-Sur Von Rompuy biex jagħmel dan. Signora Ġanaku. Huwa ċar illi il-mekkanizmu ta' appoċ permanenti huwa pass pozittiv imma xorta toġobna l-idea ta' pjanning strateġiku li rrit ikun organizzat mill-Unjoni Ewropea inkluża l-governanza ekonomika. L-Unjoni Ewropea inħolqot grazzi għal governanza qawwija li kien hemm dak iż-żmien il-kriżi ekonomika aħna nistgħu nelbuha permezz ta' saħħa ta' l-gvernijiet, gvernijiet illi kienu jippermettu illi il-politiki eh, ekonomiċi kienu jappoġġaw u jaqdu id-deċiżjonijiet politiċi. L-Ewropa tatna 50 sena ta' paċi u ta' benesseri u naħseb illi għanna dmiri li nkomplu natu dan il-benesseri li ċittadini tagħna għal daqstant ebżon illi ikompli l-iżvilupp imma xtib ta' tkabbir u żvilupp f'moment fejn kollox qed jinbidel x'inhi l-Ewropa, x'se tkun l-Ewropa, żona ta' industrija, ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju, servizzi, tipproduċi prodotti għall-esportazzjoni. Aħna għandna bżonn ta' Ewropa iktar b'saħħitha bbażata fuq il-governanza ekonomika. Ma rridux inkomplu ndajfu l-Ewropa kif qalu xi wħud. Ovvjament ċerti pajjiżi ma rispettawx il-patta stabilità imma s-surren jekk mhux ser żbaljat, eh, għal li pajjiż wieħed biss irrispetta il-patt ta' stabilità u l-pajjiżi kollha l-oħra ma, ma rispettawx l-obligi tagħhom u l-koll kemm aħna rridu nappoġġaw il dawk il-pajjiżi li qed jiffaċċaw din il-kriżi bħalissa fejn hija s-saħħa tal-pajjiżi l-kbar u għapropja kaħna natu daqqatit il pajjiżi li ktar zar. Eh, Għalix inkella il-prezz ta' Ewropa waħda se jkun u l-pis tagħha se jkun fuq l-ispallejn tagħna lkoll. Is-Sur Callahan. Grazzi, kollegi. Il-mezz kif aħna nistgħu noħorġu mill-kriżi ekonomika huwa li noħorġu nisiltu talimiet minna għaliex din l-ewwel qabel kollox hija kriżi ta' fiduċja u ta' responsabilità. Il-fiduċja hija bbażata fuq bilanċ bejn it-tħul u l infiq Għal aktar minn 20 sena, il-biċċa kbira tal-Ewropa uh, konsmat użat illum un batada naraw. U anki għaskapitu tal-ġenerazzjonijiet eh, li ġejjin u li numri taħħom et jonqos tini net meta ħna nużaw il-regoli tal-pat tal-istabilita Eh, b'mod liberali ħafna huwa ħafna iktar faċli mbagħad illi eh, kulħadd jagħmel interpretazzjoni tar regoli kif irritu għalhekk biex ikun hemm prinċipju ta' disciplina fiskali biex ikun hemm iktar serjetà ehm, u politika jiena nilqa l-approvazzjoni min-naħa tal-Kunsill tal-konklużjonijiet dwar il-Governanza Ekonomika Ewropea, l-attivazzjoni tal-kriterju dwar id-dejn u possibilità ta' mekanizmu għall-intervent bikri. Ma dak illi għandna bżonn l-iktar u jina nappoġġa il-konklużjonijiet li wasal għalihom il-kollega Verhofstadt huwa governanza ekonomika ta' vera u sanzjonijiet li huma tassew awtomatiċi Aħna nistennew bil-ħerqa l-proposti għafas tal-Komissjoni fuq il-mekkanizmi tal ġestjoni tal-krizi għal-ġejjeni li dawn se jħorġu ix xar li ġej. Grazzi, issa naddu għal-proċedura Catch the Eye u nati l-mikrofonu l sinjura Basescu. Sur President, il-miżuri tisħiħ tal-disciplina budgetarja u l-estensjoni ta' sorveljanza ekonomika. Il-miżuri proposti huma meħtieġa minħabba differenzi li jeżistu bejn l-istati membri fir-rigward tar-rispett ta' politiki fiskali u budgetari. Bħala konsegwenza il-kriżi ekonomika waslet għal li tinħoloq perċezzjoni li tħassibna f'ċerti pajjiżi fosthom ir-Rumanija Jena naħseb illi progress liktar importanti u għalli konna għafas tal-sorveljanza makroekonomika li permettinna illi nindunaw bil-riski l-adozzjoni tal-rapport dwar il-governanza ekonomika tal-grupp ta' ħidma meċi Sur Von Rompuy jirrapprezenta pass il-qoddim l-implementazzjoni tijaw se toħloq għafas ġdid għal ġestjoni tal-krizi Irrid ngħid ukoll kemm importanti r regolament dwar il-konformità tal-budgets nazzjonali meta imqabla mal-standards fiskali tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ebda stat membru ma musta jkun jista fil-ġejjieni ma jirrispettax dawn il-kriterji. Grazzi is-sur tabajdi għal żewġ minuti. Il-presidenza Ungeriża li hija l-presidenza Limes se jkollha sfida enormi qudiema hemm il modifikata ta' trattat ta' Lisbona li trid issir u rridu ndaħlu wkoll governanza ekonomika. Xi sfida, sinjuri? pajjiżi li huma barra mid-żona euro qed iżommu għajnejhom iffissati fuq dak li qed issir isir fiħdan żona euro għandna obbligi li joħorġu mit-trattat irridu nkunu eqreb ma l-Unjoni ta' l-Euro u għanna ċerti dmirijiet u obbligi irridu nizguraw illi nappoġġaw is-solidarjetà Ewropea U jkolli ngħid li dak li qed isir eh, li għaddej fl-Irlanda qed iħassibna qed inħarsu lejn Portugal, lejn Spanja u eh, kollox iħassibna iż-żona euro ma tistax tisfaxxa il-Kunsill passoltu ħad eh, azzjoni tard imma l-menu ħad deċiżjoni tajba dan jista' jkun kapitlu ġdid fl-istorju tal-integrazzjoni Ewropea jekk aħna ndaħlu l-integrazzjoni ekonomika iva għaliex le immem ħafna ostakoli Jiena sal-ix nemmen li l-Presidenza Ungeriża tal-Unjoni Ewropea se tagħmel dak kollu li tista' biex tara li dan isseħħ. Is-Sinjura Figueredo. Mikrofonu kjoġbok. Fil-Portugal eh, eh, qed naraw l-ikbar strike li skenna dawn l-aħħar snin. Dak li qed kien hemm ukoll protesti fil-Greċja u fil-Franza u x'kien x'kienet ir-reazzjoni tal kunsillu tal-Kummissjoni Jal u għajnejhom ikomplu politika antisoċjali e, jinsistu li komplu b'dawn il-politiki illi ħalqu dawn is-sitwazzjoni li qegħdin fihom illum dakollu li għaddej bħalissa huwa it-tort tal-politiki tal ispekulazzjoni finanzjarja bla, bla razan u ta' konverġenza minima permezz għall-pat ta' stabilita fil-fat l- eh, ekonomija se sejri mill ħazin għall-ar, il-qat jizdiet, il-faqar u koll jasal għal livelli inaċċettabli. Mela, kemm se nibqa' mixjien, għal kem żmien se nibqa' mixjien f'din it-triq? Meta se nieqfu darba l dejjem naddottaw politiki bħal dawn, meta se jkollna politiki li joħolqu x-xogħol? Grazzi ħafna. Sur President tal-Kommissjoni, President tal-Kunsill Ewropew. Fil-pajjiżi kollha il-politika ekonomika qed tiġi modifikata sabiex Eh, noħorġu minn din il-kriżi biex nipprovaw noħolqu xi tip ta' tkabbir ekonomiku wara l-Greċja u l-Irlanda u ħafna pajjiżi oħrajn eh, eh, qegħdin jirriskjaw illi jsibu ruħhom f'sitwazzjoni ta' insolvenza. Bżonn ta' deċiżjonijiet koraġużi u l-gvernijiet żgur mhux se jċedu s-sovranità ekonomika minn idejhom u jagħtu dan din is-seta lill-istituzzjonijiet Ewropej. Għalhekk hemm bżonn li nitkellmu dwar l idea tagħna dwar kif nistgħu noħorġu lill-Ewropa mis-sitwazzjoni wera li qiegħda fiha. M'għandniex Uh, innaqsu mill-isforzi li għamlu gvernijiet individuali li qed jippruvaw kemm jista' jkun isibu soluzzjoni tagħhom biex joħorġu mill-kriżi. Imessissa issa l-Sur Bronze. Il-Kunsill Ewropew irrepeta l-slogan li hemm bżonn li nevitaw kull forma ta' protezzjonizmu u li nevitaw il-tibdil eh, fir-rati tal-kampju biex niksbu vantaġġ ekonomiku. Aħna ma nistawx nikkompetu ma' ċajna, ma' ċina, iħadmu ħaddima biex xejn, ċina għandha rata tal-kambju baxxa kemm jista' jkun sabiex il-prodotti tagħha jkunu irħas ħafna. Aħna rridu nħarsu eh, l-impjegati tagħna minn din il-kompetizzjoni inġusta fil-waqt li aħna m'għandniex nżommu rati tal-kambju baxxi b'mod artifiċjali laqas manna eh, nħallu li dan iservi ta' svantaġġ għal żona euro. Kiku għamilna l-affarijiet sew kienu kunem l-irkupru. Grazzi, Sir Brand. Sir Rodi. Sir President, jena nishtiq nitkellem dwar in-nefqa pubblika fuq livell tal-kontinent u naħseb li wasal il-ħin meta wieħed ħares li sfidi li għandna qudiemna biex naraw mal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew li konna dibattitu fuq il-komunitarizzazzjoni tal-nefqa pubblika. Nħu l-eżempju ta' Alan Lamassur, 27 eh, armata u maċem dewa, ħafna ħela ta' flus, ħafna affarijiet li, jisiru mu mhumiex koordinati, networks Ewropej li hemm bżonn li jkunu interkonnessi, etc. Jiena naħseb li hemm bżonn li nati natu il-responsabilta ta' verifika fuq in-nefqa pubblika fuq livell Ewropew, nazzjonali u l-eżekuttiv lokali wkoll biex ikonna mbagħad dibattitu sħiħ fuq in-nefqa pubblika u uh, biex hekk ikunu nistgħu tassew nifrankaw il-flus biex il-nefqa pubblika tagħna tista' ssir b'mod iktar qali. Nini pani poslankynie Flašíková Beník Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán predseda komisie, kolegyňa. President, president tal-kommissjoni, kollegi. Il- laqa tal konsil Ewropew kienet titlob il-mexxejja Ewropej jieħdu responsabiltajiet tagħhom li nifokaw fuq il-budgets mhux biżejjed hemm żbilanċi strutturali li mhumiex eh, marbutin mad-dejn. Kull tip ta' mekkaniżmu jrid ikopri kwistjonijiet oħrajn barra id-dejn kellem aħna se naslu mkien. il-riforma fil-pensjonijiet u l-konsegwenzi li dan għandu fuq id-deficits eh, qed joħolqu l-problemi aħna medijin bid-dettalji imma jekk ir-riformi tal-pensjonijiet kienu daqshekk meħtieġa kif nisimgħu min jgħidilna għanna nsibu u koll affarijiet oħrajn li għandhom u m'għandhomx ikunu kalkolati fil-deficits kif aħna nibdew eh, nfittxu soluzzjonijiet kompluti ma nistax noqogħdu mbagħad noqgħod noqogħdu noħolqu ħafna eċċezzjonijiet. Sir Bafton, grazzi President, jiena nixtieq nikkummenta dwar dak li għallu żewġ Presidenti Sur Barroso u Sur Van Rompuy mill-li jider it tnejn ma jridux jammettu realtà x'inhi illi żona euro edha fi kriżi u li issa eh, qegħdin uh, propju Eh, lejn u hemm ħafna affarijiet, eh, ħafna nies oħrajn li ma jridux jammettu r-realtà x'inhi. Aw eh, persuni li segwuna minn djarhom u jaraw li l-awla hija kważi vojta. Jien qed ngħidilkom dan bis-serjetà nitlob is-Sur Von Rampoj u s-Sur Barroza biex jgħidulna jekk joġobhom xi pjan għandhom, għandhom xi pjan ieħor għandhom pjan B Eh, xe tamlu se toqgħodu bidejkom fuq sa sakemm jisfaxxa kollox din l-ikbar kriżi li għatkelna l-istati membri intlaqtu blikraħ u intom għandkom responsabilta lejn iċ-ċittadini li kolkom pjan be, għandkom pjan be fuq kollox? Il-Sinjura Galpelċ għal-minuta. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi l-Konsil. Jena ħad gost li nara li riforma tal-pensjonijiet kienet meqjusa bħala xaġa importanti minnħa tal-Konsil għanna l pata tkabbir u stabilita imma l-opportunitajiet intaqsmu biex offruti lil kulħadd li għaw taħdik l-iskema, per eżempju l-Ungerija qed isir diskriminazzjoni kontra tagħha il pensjoni tal-pensjonijiet hija importanti għalina waħna tkellimna dwar dan kif id dawl tad-deficit Ewropew Aħna rridu naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra ċerti stati membri jekk aħna rridu nevitaw dan, irridu nqisu sitwazzjonijiet differenti meta nallokaw il-budget sal dawn il-kwistjonijiet dawn il-problemi rridu jsibu soluzzjoni għalihom. Hemm aħbar tajba lix dan il-punt huwa fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew ta' Deċembru u hemm bżonn li tittieħed deċiżjoni politika li ma tagħmilx diskriminazzjoni. Umbagħad hemm bżonn ukoll li naraw li meta jkun hemm leġislazzjoni u x-xogħol tagħna fil-ġejjeni, hemm bżonn li x-xogħol leġislattiv jibda minn kmini għax hemm bżonn li sibu soluzzjoni li tkun sodisfaċenti għal kulħadd. Signor Papadopoulou. Sir President, il-Greċja, l-Irlanda, l portugal Spanja, il-kolla dejjien minn kriżi ekonomika Issa irridu nieħdu miżuri hemm u hemm ħafna sospetti u din mhix qed l-affarijiet mhux qed jgħinuna. Hemm bżonn ta' solidarjetà fuq livell komunitarju rieda, viżjoni, fiduċa fil-mekkaniżmi Ewropej u azzjoni speċifika li tittieħed sabiex naslu għal bidliet strutturali fuq livell tal-pajjiżi manki fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm bżonn li jkun hemm iktar impjiegi, iktar tkabbir u iktar ta' malajr. Hemm bżonn ta' strateġiji wkoll. Niskuża ruħi. Iva, kif kont qed ngħid, hemm bżonn illi nappoġġaw il-governanza ekonomika, hemm bżonn ta' trasparenza, hemm bżonn ta' kontrolli fuq id-data statistika u hemm bżonn ta' mekkaniżmu permanenti ta' ġestjoni tal-kriżijiet fl-Unjoni Ewropea ikun għal ġid ta' ċittadini Ewropej kollha il-kriżi qiegħda tolqotna il-kol mhux biss dawk il-pajjiżi li għaddejjin minna bħalissa. Għanna bżon ta' azzjoni koordinata, hemm bżon ta' solidarjetà. Grazzi. Ja, dank u wel, voorzitter. De eurozone is nu aan het instorten. iż euro waslet biex tisfaxxa u il-President Barroso għalhekk irid jakkompanja dan l-isfaxxar. Smajna li Greċja, Portugal, Spanja, l-Irlanda qed jisfaxxaw wieħed wara l-ieħor u daw kellhom ħabtaw wiċċhom ma' pajjiżi kbar bħal Ġermanja jew l-Olanda pereżempju. Terz tal-popolazzjoni Griega jaħdmu mal-gvern u smajna wkoll minn Spanja fejn għandhom dejn u għat enormi. U xifisser dan? Nifisser li għet nisimaw li ħatti ħor s-sari taħallas għal dawn l-spejjes. Kull mi hija soluzzjoni temporanja u mux permanenti, u għalek irridu nistaqsu. Aħna l esti li nkomplu nofqu biljoni ta' euro dal-flejs ta' ċittadini tagħna għal dawn il-pajjiżi u tweġiba hija le. Għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lill-President Barroso forsi mhux aħjar li konna soluzzjoni biex nintroduċu nerġaw il-muniti li kienem qabel, pal per esempio fil-kas tal-Irlanda, sur Kelly jissa. Mikrofon għal-kellim. Jiena bħala MEP ta' Irlandis jidispeċini għawnek li t-referu għall-Irlanda minħabba situazzjoni ekonomika konna kważi kulħadd tippuntanna subajn, tippunta subaj lejna u għalhekk il-maġġoranza ta' ċittadini irlandiżi jilqaw l-appoġġ li nistgħu nirċievu. Kull appoġġ fil-fatt. Kien hemm min qal li il-politiċi irlandiżi kienu stupidi u kellhom reba u minħabba fihom il-banek sfaxxaw. Rridu nitalmu l-tallimiet mill-modi iżda s soħra importanti hija li jkun hemm ta' supervizjoni sabiex bekk stress test u testi oħrajn ikunu effiċenti biex fil-ġejjeni ikunu aħjar u min ikun qed jiżbalja jitwaqqaf minnu fih. Issa sur Balsitis, jekk jogħġbu. Pirmininkė, għirbimi komisijos ir tarybos vadovai, E, iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną mes jau pradedam kalbėti apie labai svarbius dalykus. Tai yra... Prezident ar konsil prezident ar kommissjoni l net kelmų nitkelmu dwar aulenin, importanti il-ġejjini tal-gvernanza ekonomika per esempio. Ona sepli li fil-ġejjini u koll ser niddiskutu dwar sistema komuni għat-tassazzjoni. Rajna l-impatt ta' situazzjoni ta' din il-kriżi fuq l-ekonomija tagħna. Il-banek għamlu stress test sitt ilu iżda riżultati mhumiex sodisfaċenti, m'għandniex tarif affidabbli u f'nuqqas ta' dan mhux ser nkunu kapaċi noħorġu minn din is-sitwazzjoni tant komplessa u għalhekk inħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea fil-ġejjieni biex ikunu aktar proattivi fil-proposti leġislattivi li jresqu għaliex aħna neħtieġu aktar sforzi, aktar mobilizzazzjoni u aktar fema f'affarijiet finanzjari u kontroll finanzjarju. Is-sur Zver, jekk President, President tal-Kommissjoni, President tal kunsill jiena nixtieq nitkellem f'din id-diskussjoni wkoll fil-qosor. Jiena għandi ċar u dimmoħi min huwa responsabli għal din il-krizi. Il-banek li wara kollox għamlu investiment skapitu ta' kullħat u ħadu sogri kbar u ħafna gvernijiet ukoll kellhom imġiba mhux xirqa jew inkella riskjuża. Iżda hemm dawk li jitkellmu dwar solidarjetà dejjem aktar imwessa u minnaħa l-oħra hemm ukoll deputati f'din il-Kamra li jitkellmu favur aktar responsabilità fuq spallin kulħadd, propju fil-mument li qed infittxu strateġija tal-ħruġ mill-kriżi. Jiena naħseb li dawk li ħolqu din il-kriżi għandhom jikontribwixxu sabiex ikun hemm soluzzjoni tal-istess kriżi li ma tistax tissolva biss bi pjanijiet ta' austerita soda. Il-President jinterrompi. Is-sur Luhan, jek jozbok. Grazzi, grazzi ħafna. Rapport fuq il-Governanza Ekonomija u l-Organizzazzjoni tas Sistema Viabli dwar il-rapport dwar istituzzjonijiet li b'saħħithom ta' governanza ekonomika li tkun iżjed effiċjenti li fl-istess ħin noħolqu f'livell nazzjonali tal-istituzzjonijiet pubbliċi li jagħtu analiżi indipendenti valutazzjoni u previżjonijiet dak li xjaqsam il-politika eh, fiskali interna huma l-bażi essenzjali biex ikonna sistema trasparenzi fl-Ewropea. Napprezza wkoll li wieħed għandu bżonn li jkun hemm il-possibilità li kull stat membru ikun jista' juża il-bażi ta' analiżi tiegħu u jagħmel l-istimi tiegħu stess għal eh, miżuri fiskali applika f'pajjiżu biex ikun hemm ikun fuq il- l-arfin reċiproku. Naħseb li għanna jkunna kol ċerta azzjonijiet, mizuri speċifiki biex ikun hemm governanza ekonomika bazata fuq arfin li jippermetti li jkun hemm dibattitu miftuħ eh, eh, skont dibattitu f'livell nazzjonali se jkollu kol konsekwenzi livell Ewropew. Grazzi. Now we have two more speakers before I... Għanna żewġ kelliema oħra qabel ma ngħaddi l-kelma lill-President Barroso l-ewwel Sinjura Ferreira. President, grazzi tal-li għetettini din il-possibilità li nitkellem. jina tlabt biex nitkellem fil-proċedura tal-karta l għalix għaliex kollega refera li li b'mod direttament il-kollega Rangel u xtaqt nitkellem qabel. Xorta waħda naħtaf din l-opportunità biex najt lill kollega Rangel xinuwa tassaw il-parir tiegħu u x'jaħseb dwar differenzi li hemm bejn il-ġestjoni tad-dejn sovran u l-proposta ta' Merkel u tal-Kummissjoni. Jgħidilna u x'inhu ma' differenzi. Għala l-proposta tal-Kummissjoni tal-bidu kienet proposta Ewropea fuq il-ġestjoni tad-dejn sovran. U issa tal intremmi tal-kollox minna rebda dibattitu pubbliku meta konna fimna li dan ma kienx fl-interess tal-Ġermanja. Grazzi. Tixtieq twieġeb? Sur Angel? <coughs> Mult rapidament. Iva, malajr malajr, Memx dubju. Memx dubju li fil-proċess Ewropew, fil proċedura Ewropea, hemm ġlieda bejn l-istituzzjonijiet u din qed isseħħ il-ħin kollu iżda difendejna fl-aħħar mill-aħħar is-sistema komunitarja u difiża tal-munita waħdanija. Huwa ċar li hemm min jrid jagħmel politika nazzjonali fih dan il-Parlament Ewropew u dan huwa l-każ tipiku tal-kollega Ferreira. Grazzi. Issa s-sur Feo. Sir President, Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea qed tabbat wiċċa issa ma' mument ta' riformi kbar. Dan huwa normali hija talba li għanna biex nwiġba l hija talba għal fiduċa, għal sfida biex ikun hemm munqita waħdanija b'regoli komuni li applikaw l-istati kollha. Il-Parlament Ewropew diġà l-ewwel pożizzjoni tiegħu Dak li industrija jaqsam ma' tmexxija ekonomika talab biex ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-istati membri sabiex ikun hemm aktar tkabbir u talab biex ikun hemm pożizzjoni soda għall-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir u ħares ukoll solidarjetà bejn l-istati kien l-ewwel istituzzjoni li titkellem li dwar ħtieġa biex ikun hemm fond għal dejn tal-pajjiżi konċernati li huma parti mill-Unjoni Ewropea. U aħna ħankomplu f'din it-triq billi nikkollaboraw mal-Kummissjoni u għalhekk nfaħħar il-President tal-Kummissjoni u nittamaw li naħdmu wkoll f'kollaborazzjoni mal-Kunsill. Palissa għandna rapporti differenti li qed jiġu diskussi u naħseb li jista' jkollna pożizzjoni ċara aktar għoddim. Grazzi. Grazzi, kollegi. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Barroso. Grazzi President, membri onorevoli ħawieġeb l-mistoqsijiet ta'kom b'mod konkretu nagħmelhom bat kommenti aktar ġenerali wara il dibattitu li seħ dal-għodu. L-ewwel nett, mistoqsija l qajjem s sur Schulz xaġ importanti dwar stress test tal-Irlanda. Ħanajdan li ġej. Il-metodoloġija komuni ta' stress test ġi maqbul fuq livell Ewropew mod ġenerali u kien xenarju makroekonomiku rigorus ħafna, iżda l-implementazzjoni ta' test sar taħt responsabilità tal-autoritajiet supervizori nazzjonali u ġi koordinat bil-CEBS fuq livell Ewropew iżda ma kienx hemm kompetenza Ewropea għal dan. U nixtieq nisħaq propju dan u sa ftit ilu l-Unjoni Ewropea sissa ma kellix din it-tip ta' responsabilità. Dan bidel minn jannar li ġej u ser ikonna l-ewwel eh, qafas ġdid dwar dan fuq dan il-punt u dan ħareġ wara l-proposti tal-Kummissjoni u biqbil mal-Kunsill u l-Parlament. Għanna il-tlet superviżuri makroprudenzjali, il-banek, l-assikurazzjonijiet u l-ISRB biex ikun hemm stabilità finanzjarja u r-riski marbuta magħha u bekk ħajkun hemm għodot aktar b'saħħithom u jeħtieġ li jkun hemm qafas aktar b'saħħtu biex bekk irresqu testi aktar il qudiem b'mod aktar maqut, rigorus u aktar koerenti. Għalhekk tixtaq nisħaq fuq dan il-punt fil-fatt aħna qabel il-kriżi ma kenniex l odot meħtieġa sabiex nkunu nistgħu wieġbu għall-kriżi li issa għanna. U hekk issa norbot mattini kwistjoni nixtieq għajjem qed nittrattaw issa kwistjoni sensittivi per pereżempju l-mekkaniżmu ta' kriżi permanenti nixtieq nisħaq li ma kienieċ l-intenzjoni tiegħi li nqajjem dan il-punt iżda kien hemm mistoqsija konkreta għalhekk nishtiq wieġeb. Unanimament l-kapit ta' stati u tal-gvernijiet deċidow li jitolbu għal mekkanizmu ta' kriżi permanenti bl-intervent tas-settur privat u jiena kont wieħed minn dawk li kienu preżenti fil-Kunsill Ewropew u widdeb lill kunsill Ewropew li hemm sogru mingħajr tejja tajba u komunikazzjoni tajba. Iżda l-kwistjoni tqajmet u deċiża u issa rridu nittrattaw din il-kwistjoni b'mod responsabbli. U għalhekk nemmen li uħut mill-kummenti li saru llum ma kinux flokom u ma kinux utli. Għadna għaddejjin minn kundizzjonijiet diffiċli ħafna u naħseb li neħtieġu issa huwa azzjoni u mhux aktar klim. Qed nittrattaw kwistjonijiet sensittivi, swieq globali sensittivi ħafna u ħafna drabi eh, ħafna kummenti jippruvaw ibassru l-affarijiet minn qabel. Iżda ma naħsibx li huwa utli li nibdew nispekulaw fuq pajjiżi li huma f'sogru li huwa meħtieġ huwa li nimplementaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex niksbu stabilta finanzjarja u budgetarja. U għalhekk jien mhux ħanqod nispekula dwar il-pjan B li tlabtuni nitkellem dwaru. Sur Van Rompuy aħna tagħmlu xogħolna niddiskutu l-kwistjonijiet b'responsabilta flimkien mal-Istati Membri tagħna. U dwar il-mistoqsijiet lejn il-Kummissjoni nixtieq nkun ċar u il-Kummissjoni dejjem kienet tressa bħalma raftu stess proposti sabiex ikonna mexija ekonomika soda u b'saħħitha fl-Ewropa. Iżda rridu nkunu realistiċi, ma nistawx flimkien morru lilin minn dak li huwa l-ftajim komuni mill-istati membri. Ma mhuwiex utli ma jgħinx dan fejn hemm bil. Bil li jirrepreżenta progress meta mqabbel ma' sitwazzjoni ta' qabel li nitkellmu dwar soluzzjonijiet ideali li l-kol tafu li mhux ser jitwetqu. U għalhekk il-Kummissjoni taqder wol tagħha u ħataqder wol tagħha ħatitlob għal l-aktar ambizjoni possibbli għal-għan komuni, tmexxija ekonomika, stabilta ta' żona euro u mhux biss ta' żona euro. U xtaqt nisħaq dan fitxar, ċar forse ma kienx ċara f'din il-laqallum, uħut minnkom qalu li l-problema tinsab fit żona euro. Jidispeċina jt iżda mish biss zona żona euro. L-Europa mish il-problema, u jina konvint bisħiħ li s-situazzjoni ser tkun kienet kunar kieku ma kennix l-euro. Uħut minnkom donnom jinsaw li ċertu pajizi li mhux parti mill zona euro għandhom l-istess problemi u ċertu każi anki problemi aktar ar ta' dejn sovran. Hemm pajjiżi li huma biss parti mill-Unjoni Ewropea u issa jippruvaw jissieħbu, eżempju l-Iżlanda, dawn fallow u da mandomx l-euro, għalek l-euro miex il-problema u mux onest politikament li tissuġerixxu li problema tinsab fl-euro. U għalek dak li rridu namlu issa huwa li narfu l-speċifità tal-kwistjonijiet fil-żona euro nindirizzaw problemi nitolbu li l-istati membri li jkunu impenjati biex naħdmu fl-imkien dawk kemm li qegħdin fil-żona euro dawk li mhumiex għaliex Fimna li hemm interess komuni li jkun hemm approċċ komuni biex insolvu din il-kriżi. U dak li ħanamlu bħala Kommissjoni b'mod responsabbli nimbuttaw kemm jista' jkun biex ikun hemm l-ogħla livell ta' ambizzjoni iżda fl-aħħar mill-aħħar naħdmu kooperazzjoni lejali u tajba mal-istituzzjonijiet kollha, mal-Parlament kif għamilna u l-Kunsill u l-Kunsill Ewropew. U naħseb li dan huwa l-messaġġ responsabbli rridu nibatu. Irridu nżommu rasna birda. U rridu nżommu sens kbir ta' responsabilta. Ovvjament, rridu konnu kol sens ta' għan komuni Ewropew, grazzi. Kju President Barroso. Grazzi President Barroso. Issa fl-aħħar mux l-inqas il-President Van Rompuy. <laughs> Monsieur le Président, chers collègues, tout à l'heure on a dit qu'il y ait une différence entre l'analyse du président de la Commission. President, kollegi, qabel edna li kien hemm differenza bil-analiż tal-Kummissjoni u dik tiegħi. Iżda l-ewwel darba illi Mr. Eh, Schulz akkużani li qed ngħid illi kollox sejjer ħarir l-ewwel darba fil-karriera tiegħi jina mux etno sottovaluta il-krizi naf illi għaddejjin minn zminijiet diffiċli. U sakemm ma tiħdux il kumenti tiegħi lil mill-kuntest tagħhom, jiena raġel prudenti. Jiena naħseb illi saru kummenti korro hawnhekk fil-kuntest Ewropew u issa wasal iż-żmien biex nikkalmaw xi ftit l-affarijiet. Mhux iż-żmien illi ngħidu u ntennu l-affarijiet dwar il-profondità tal-kriżi ma wasal iż-żmien biex naġġixxu. Uħut minnkom qalu illi aħna rridu naslu għal konklużjonijiet. Hemm proverbju Franċiż li jgħid illi eh, l-atti tagħna jseguna. Meta jiena ħaddin il-kariga kien hemm patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Illi sar xi ftit aktar flessibbli ftit tal-snin ilu u ma ġiex applikat, ma ġiex applikat. Jiena wrid trattat tal-Lisbona wkoll meta ħaddin il-kariga. U dan kien jinkludi sanzjonijiet, deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu. Meta pajjiż ikollu proċedura ta' eċċess ta' deficit u fidejn il kunsilli li jiddeċiedi. Jiena meta ġejt inkarigat ma kien hemm l-ebda mekkaniżmu tal-kriżi. Aħna saħħaħna il-patt ta' stabilta' u ta' tkabbir jew ekser nagħmlu u għall-ewwel darba aħna se nkunu qegħdin daħlu sistema ta' supervizjoni makroekonomika. Nista' niżgurakom illi kieku dan il-mekanizmu kien qiegħed diġà hemmhekk f'sitta snin ilu, il-problemi f'ċertu pajjiżi qatt ma kienu jfeġġu. konna niskopru il-bużieqa eh, tal-proprjetà, il-problema tal-kompetittività f'ċertu pajjiżi. Issa ser indaħluha hija innovazzjoni, hija xi ħaġa totalment ġdida u aħna ta' bilħaq qed nieħdu tal-imiet tagħna mill-kriżi dwar it-Trattat tal-Lisbona. Aħna ser nibdlu, aħna għanna lan illi namlu din il-bidla biex niprofdu għal bazi ġuridika f'ċerti rati kostituzzjonali għal mekkaniżmu permanenti tal-kriżi. Din hija l-unika raġuni mhux se nidħu f'riskju nittama illi għal darbora niftu dibattitu kbir dwar l-istituzzjonijiet. Jina naħseb illi fil-kuntest attwali dan ma joħodna ma, ma jwassalna l-imkien. ma minflok juża ħafna jaħli ħafna mill-enerġija tagħna li suppost qegħdin neddedikaw għal ġlieda kontra l-kriżi. Ma kien hemm l-ebda mekkaniżmu tal-kriżi. Meta aħna ġiena faċċati bil-problema tal-Greċja, aħna kellna nivvintaw mekkaniżmu ma kienx hemm wieħed. Meta aħna ħadna l-miżura tas-750 biljun bħala mekanizmu differenti tal-kriżi, aħna kena interpretaw trattat ta' Lisbona mod kreattiv biex aħna stajna dan nistabilixu. Issa ta' bilħaq qed nitalmu tal-limit kollha mill-kriżi. U kif qedtilkom l-atti tagħna din iseguna kena patta stabilta li kien dajef li ma applikat ma kena xejn fi rigward ta' supervizjoni makroekonomika u ma kien hemm lebda mekkanizmu kontra l-kriżi żewġ stati membri assumew responsabiltajiet tagħhom uħut minnhom ħafna minnhom assumew responsabiltajiet tagħhom u ma għandhom politika barranija illi spiss tkun kontra l-opinjoni eh, tal-pubbliku ġenerali u ma qegħdin jieħdu miżuri koraġġużi għalbina. Aħna qegħdin nassumu responsabiltajiet tagħna għal daqstant. Kollegi, ejjew ma nqarqux bina nfusna dwar min jew xinu l-għadu tagħna. Spiss għandi kolli l-impressjoni li n-nies waħlu fil-gvernijiet u fil-parlamenti tal-istati membri. Ejjew ma nwaħlux fil-għadu l-ħażin, hemm qed titkellem dwar l-Irlanda palissa u hemm qed isemmi il-Portugal f'dan ir-rigward ukoll. Permettu li natikom ftit ċifri. il deficit pubbliku kien 9.3 fl-2009 u fl-2010 ser ikun 7.3 ser ikun 4.6 wara dan, wara dan il-perjodu. Dwar id-dejn pubbliku tal-Portugal, ir-rata tal-interess hija 3.6 fil-mija, l-medja hija ta' 3.6 fil hija medja ta' sew baxxa. Portugal mhux qed isofri minn kriżi tal-proprjetà, minn bużdieqa tal-proprjetà. Is-settur finanzjarju tiegħu mhuwiex Hollywood għal dan il-pajis, il-banek tijaw, għandu ammont tajjeb ta' kapital. Ejjew, man, narfux laħdu l-ħazin, jekk hemm min jgħid illi hemm riskju illi eh, eh, il-pajizi jittihdu minn xurxin dan mhux ġustifikat minn xi ħaġa razzjonali u mhux qabbażi ekonomika. Saqt ngħidilkom hekk, ejjew ma narfux laħdu l-ħażin dawk li tkellmu favur kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet jiena nista' niżgurakom illi fuq livell tal-Presidenza aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex naraw illi kulħadd jaħdem jitfit. Il-Task Force ġiet imwaqfa u r-rapport ġie adottat mill-membri tat-Task Force u dan jinkludi il-membru responsabbli mill-Kummissjoni Ewropea. U kol fuq smoħra dwar il-mekkanizmu tal-permanenti tal-krizi ħana għedin naħdmu id fit. Jina nittamil dan il-spiritu naraw riflessa għal darbora fil-produzzjoni tal-bazzi tal-2011. Jina jiddispieċina ħafna illi aħna marnex nix nilħu ftajjim sissa. Meta ħna nitkellmu dwar kooperazzjoni dwar dan jiena nixtieq nikkummenta. Intom il-kol membru tal-parlamenti tal-Parlament Ewropew u tal-partijenu għal ċertu familji politiċi Jiena nara illi xi drabi hemm differenza pjuttost kbira bejn dak illi jien nisma' fil-Kunsill Ewropew minnaħa tal-Prim Ministri ġejjin partiti differenti u dak illi jiena nisma' hawnhekk f'din il-Kamra minn persuni li ġejjin mill-istess familji politika, familja politika intom mhux dejjem tridu taqblu mal-partit politiku tagħhom tagħkom fil-karriera tiegħi jiena spiss ma kontx naqbel mal-partit tiegħi iżda meta nitkellmu dwar konsistenza u kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Mela allura iwa jiena nistaqsi għal ħafna nitlob ħafna jiena nagħmel l-almu tiegħi biex nikseb il-kooperazzjoni. Iżda jiena irrid ngħid li aħna rridu nikkoperaw fuq il-leveli kollha politiċi biex ikun hemm pożizzjoni aktar konsistenti minn dik illi spiss qed ikonna l il-ġurnata. Jina naqber ma dawk illi jgħidu li hemm politika ta' disċiplina ta' austerità. Aħna din ma nistawx nużawha bħala l-unika mod kif noħorġu mill-kriżi. Dan huwa minnu, ma dan irridu ngħaddu minnu, dan irridu nippruvawh. Kieku konna xi ftit aktar prudenti fuq livell makroekonomiku u fil-budget kieku ma konniex nsibu ruħna f'din is-sitwazzjoni li nsabu fiha llum, irid ikun hemm politika pożittiva ta' tkabbir u impjiegi wkoll għal daqstantina sodisfatt illi minkejja dawn il-punti negattivi kollha. It-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa reġa ġi lura wara 11 il-xar, kważi 11 il-xar ta' reċessjoni. Dan għettu f'okkażjonijiet oħra fil-Parlament ukoll il-kriżi tal-tletinijiet illi wkoll bdil bi kriżi finanzjarja qatt ma ġiet solvuta, qatt ma tranġat. Kien hemm tkabbir pożittiv. Aħna kellna tkabbir pożittiv 11 il-xar wara illi feġġet il-kriżi finanzjarja. Din is-sena ser konna tkabbir medju ta' madwar 1.5 fil-mija. F'ċertu pajjiżi Dawn mhux pajjiżi li għandhom problemi ta' soltu, fihom il-tkabbir ser ikun ta' 2% u anke f'ċertu pajjiżi oħra ta' 3 jew 3.5%. Pala medja fl-Unjoni Ewropea l-impjigi ser jiżdiedu mill-2011. Ovvjament il-livell tal qat huwa qoli wisq. Iżda, jiena sodisfatt illi meta nqablu sitwazzjoni tisa' ma dik ta' siċċurilu il-tbassir ta' tkabbir tagħna huwa ħafna aktar b'saħħtu minn dak li ħsibna li ser ikun. Itkabbir u aktar bilanċat minn dak li ħsibna li ser ikun. Dan mhux tkabbir ibbażat biss fuq restocking jew inkella l-programm tal-kupru jew fuq l-esportazzjonijiet imma tkabbir illi ġej mid-domanda interna wkoll. L-aħħar kumment tiegħi. Jien nixtieq ngħid li minkejja l-problemi kollha tagħna l-iktar problemi ta' ċertu pajjiżi jiena